m'għandix emendi għal din l-aġenda għallum jew għal għada. Nall-erba mbagħad il-grupp tal-ICR talab il-istqarrijiet tal-Konsillu Kommissjoni fuq fuq il-preparazzjoni għan negozjati la derba l-artiklu 50 tat trattat tal-Unjoni Ewropea jiġi invokat minn stat membru bi miżjud lill aġenda u sur luna saqsa għal kelma Grazzi ħafna, President. Negozjati l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea fl-istorja tagħha se narawhom fin-negozjati fuq il-Brexit u għandna bżonn maġġoranza kbira fost il-partiti kollha biex nkunu nistgħu nsaħħu rida tagħna fin-negozjati lejn il-Kummissjoni u l-Kunsill. Issa, il-ġimgħa li għaddiet, is-Surver Hafstadt ġie maħtur biex ikun responsabbli tan-negozjati fissem il-Parlament Ewropew u dan mingħajr debattitu jew vot. Kont surpriż ħafna u mbagħad in-nies jilmentaw għax hemm deficit demokratiku huwa leader ta' grupp illi huma liberali u demokratiċi jew almenu hekk jgħidu huma u insaqsi forsi l-ewwel persuna illi suppost issaqsi l-Parlament u x'vera. Grazzi ħafna sur Lunes. Min jixtieq forsi għajt saħġa favur il-proposta. Jina se nitkellem favur. Sur Natal. Sur President, nish... Uh, that the Conference of Presidents have selected Mr Verhofstadt. Nitkelmu fuq Sur Verhofstadt pala xaħat li sej il-negozja f'ism il-Parlament Ewropew fuq il-Brexit jina jiljaw sit snin u smajtu għaddej u jipriet kassur Verhofstadt u mwix ħabib Eh, tar-Renju Unitu. L-aħħar darba li tkellem tamnek għat l-għadna bżon ikunu kalmi, tranquilli biex ikona l-aħjar pakket imma il-ħatra ta' Sur Verhofstadt mhuwiex tajjeb għal bdiwa Franċiżi jew dawk illi jibarifatturaw il-vetturi fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn l-aħjar pakket jekk jo joġobkom erġgħu waħsbuha u jkollna kandidat iktar neutrali. Grazzi ħafna bei Geltendmachung des Artikels 50. Iva, la derba ġifiri jiġi invokat l-artiklu 50 tat trattat, tajjeb li kieku diġà l-artiklu 50 ġie invokat minn stat membri ma mhuwiex il każ fortunatament. Ma nafx eżatt din il-mozzjoni suppost jittiġri minna ma' Sur Gonzales Ponsisa. Iva, grazie President Lowell Net, jina minix qed nifhem dan il-debattitu fuq l-vakal tal-artiklu 50 ta' trattat u l-ħatra ta' Sur Verhofstadt. Umbat għawnek għanna bżon dibattitu fuq l-applikazzjoni ta' trattat u li diskussjoni fuq xi ħaġa xekle se jkollna biss melankonija. Umbat tieni punt, jina il-gvern tal-Renju Unit smajt li se jdum xi sentejn biex jinvoka dan l-artiklu 50 u għalek aħna se nagħmlu Nsolvu l-affarijiet f'jumejn, din hija ħaġa illi mhix dinja x'dinja ħaġa eh, serja għall-aħħar. Għat-tielet punt naħseb hija ħaġa frivola ħafifa li fuq punt tant importanti qed naħsbu illi se nagħmlu l-affarijiet minn wara l-kwinti mingħajr dibattitu parlamentari. Aħna maħniex qed nirrispondu għall-ambizzjoni tal-isfida li għandna qudiemna diġà proċediment eh, parlamentari u jekk ikun hemm bat il-Parlament Ewropew jagħmel id-diskussjoni tiegħu għandna bżonn norganizzaw ruħna aħjar għax tafu fil-Parlament Ewropew meta niġu għad diskussjoni l artiklu 50 meta jiġi invokat u mbagħad x'imkien ieħor se jeżaminaw il-Kummissarju tar-Renju Unit biex ikun il-Kummissarju l-ġdid. Jew ħaġa jew oħra ma żewġ affarijiet huma kontra xulxin. Nivvotaw le ħajar le biex hekk nevitaw l-arsenarju jista' jinħalaq. Grazzi. Über den Antrag ist die Namen. Grazzi ħafna. Kien hemm talba għal votazzjoni nominali fuq din il-mozzjoni. Jekk joġobkom, daħlu il-karti ta' votazzjoni tagħkom. Iva, issa sur lunes. Iva, issa. Jekk joġobkom, iva, votazzjoni elettronika nominali miftuħa. Alle kollegi u kollegi abgestimmt? Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa? Il-mozzjoni ma ġietx aċċettata. Nall-erba u koll il-grupp tal-SND saqsa l-Konsul u Komissjoni għatu stqarrijiet fuq il-politika industrializzazzjoni fid-dawl tal-każijiet Caterpillar u Ecclestone u dawn bżonn ikunu l-ewwel punt wara l-offsinar id-dibattitu mbagħad jispiċċa b'riżoluzzjoni li tkun suġġett ta' votazzjoni f'Ottubru fl-ewwel plenarja. Bħala konsekwenza, is-seduta tiġi estiża sa nofs il-lejl sur Pittella. Iva, grazzi President, ekkin attint tajjeb wis għax aħna mħassbin ħafna fuq l-effetti devastanti mħabba l-qat fl-Ewropa, imħabba l-kriżi tal-Caterpillar fil-Belġu u fl-Alstom fi Franza. Iġifiri, għaddin nitkellmu fuq eh, telf ta' mijiet u mijiet minħabba l katapilla u l-Alstom. U għalhekk għandna bżonn nitkellmu fuq il-kriżijiet industrijali u fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea għanna bżon bżonn tagħmel bil-fors biex iġilet kontra dawn l-effetti illi huma matan devastanti. Grazzi ħafna. Is-sur stas xtieq jitkellem favur din il-mozzjoni. Grazzi ħafna eżis kollegi. Grazzi President. bijvoorbeeld in uh, Wallonia in Gossel. Fil-ħafna postijiet pal Charleroi uh, u oħrajn dinja katastrofi, dizastru, għal Belġu. Hemm medda xi 3000 eh, posta xogħol għax ovvjament hemm dawk li għatu servizzi li jipprovdu servizz u hemm bżonn ta' bilfors li jkollna diskussjoni nafu illi eh, Caterpillar ovvjament ġib magħha ħafna postijiet ta' xogħol li tħalli ħafna flus li tħalli tħalla sittaxxa u għalhekk ma nistawx illi ikun hemm dan il-każ tan devastanti u għalhekk aħna ovvjament bisħiħ minn qalbna nappoġġaw din il-mozzjoni. Grazzi ħafna, Sur Kaza. Aħna naqblu illi din hija sitwazzjoni mhux feliċi, naqblu illi ikonna dibattitu, pero sakemm niġbru iktar informazzjoni għaliex sissa għad m'għandniex l-informazzjoni kollha, jiena naħseb illi r-reżoluzzjoni għalissa ma, ma, ma nagħmluhiex. Jiena naqbel però li għandu jsir dibattitu għandna metodi li diġà jintużaw fil-passat eh, ma' Caterpillar illi kien hemm il-possibilitajiet li jintuża eh, l MFF u naħseb għandu jisir l-istess eh, eh, in the meantime, pero naħseb illi il riżoluzzjoni f'dan moment aħna kontrija imma favur id-dibattitu. Vielen Dank. Ich lasse über den Antrag. Achso, Herr Maria. Grazie. Hafna ist sur Marias. Point of order. Grazie Hafna, Präsident. Jina nishtiq najt illi fil-vot ta' qabel jina votajt fuq li CA fuq il-punt tal-ICA imma sistema ma kienieċ qed taħdem jina votat imma il-kod tiegħi tal-vot ma setax tiġi mintuża wa stant ma staċ nivota kif suppost. Jek joġbok hu nota. Aufgenommen und wir Iva, għandaħluwa fil-minuti din issa najdu li tekniċi u kol biex jiverifikaw jekk ixet taħdem jew le il-magna tal-votazzjoni. Issa għan votaw fuq din il-proposta ta' Sur Pitella, dawk favur. Sur Weber? Jekk tippermetti li ninterrompi, nixtieq li nagħmlu votazzjoni separata fuq għadien aħna favur id-dibattitu imma kontra ir-riżoluzzjoni. Iva, tajbis, grazzi ħafna, ħanerġgħu nifutaw. Mela, sur Pitella, il-proposta tas sur eh, Pitella fuq dibattitu eh, issa u riżoluzzjoni fis-sessjoni ta' Ottubru. Min huwa favur din? Daw kontra? Astenzjonijiet? ħajkun elettronika. Votazzjoni elettronika miftuħa. Et nitkellmu għawek fuq il-mozzjoni għal risoluzzjoni ta' Sur Pittella li ikonna dibattitu issa u risoluzzjoni f'Ottubru. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mela dan ifisser li is-seduta ħadd tiġi estiża sa nofs il-lejl. Issa, sinjuri, għaluli li għal din il-laqa il-kunsin ma jistax garantixxi li jkunu preżenti għawek kif nitkellmu fuq eh, nar l-erba wara nofs il-nar. Staatssekretärin, die eigentlich jede Regierung hat, müsste doch sichergestellt sein, dass mindestens ein Vertreter der Regierung des Amtier minħabba numru kbir ta' ministri u rappresentanti nixtieq nitlob li għall-inqas ikun hemm rappreżentant wieħed tal-Kunsill għal din id-dibattitu dan id-dibattitu. Die GUE Fraktion beantragt für Donnerstag die mündliche Anfrage des Ausschusses für Beschäftigung. Mela issa għal ħamis hemm mitlub li il-mistoqsija orali fuq il-pagi minimi eh, tiċċaqlaq u ssir il-ħamis filgħodu u tkun l-ewwel punt fuq l-aġenda. Iġri jitpoġġa fuq l-aġenda ta' filgħodu u dan ifisser li s-seduta jkollha tibda fit-8 Sur Lopez jixtieq jitkellem. Iva, grazzi ħafna sur President. Il-ħamis filgħodu ħajkonna dibattitu importanti ħafna fuq żewġ dokumenti mill-Kumitat tal-Impjiegi. Propju fi żmien meta għandna 124 miljun persun foqra fl-Ewropa, eh, aħna ma rridux li inqasru dan id-debattitu minħabba l-mistoqsija orali li suppost edha wara nofsinhar. Għalhekk qed nitolbu li d-dibattitu jiġi miżjud ma' dawn iż-żewġ dokumenti. Ma' dibattitu ħajkun hemm fuq dawn iż-żewġ dokumenti. Min jitkellem favur it-talba ta' Sur Lopez? Sur Skikotis. Sur President, kollegi, Ija kwistjoni serja ħafna aħna konna qegħdin nżaminaw dan speċjalment fid-dawl tal-Ewropa tal-lum il-ġurnata eh, li qed titkisser minħabba din il-krisi, minn krisi miljuni ta' eh, persuni li qegħdin jgħixu jaħdmu f'kundizzjonijiet verament ħażin aħna rridu nassiguraw li jkun hemm nins kemm jista' jkun fil-kamra waqt eh, dan id-dibattitu sur kaza. Fem li dan huwa suġġett importanti, però għandna rapporti importanti ħafna iktar Eh, jekk mhux eh, ħafna iktar minn da suġġett fil-ħodu. Allura ma naqblux illi għandu jitneħħa eh, id-dibattitu li għandna fil-ħodu bħala partit, jiena naħseb li għandu jkun hawn membri biżejjed wara nofsinhar il-ħamis għaliex irridu niftakru li il-ħamis wara nofsinhar ukoll hija ġurnata li aħna suppost inkunu għaw preżenti f'dan il-Parlament biex naħdmu. Grazzi. Wer für den Antrag von Herrn Lopez ist, den bitte ich um ein Handzeichen. Mela dawk favur proposta ta' Sur Lopez, Uru tala uru daw kontra. Attenzjonijiet. Ħajkon għanamlu verifika elettronika. Funk. Mela, il-votazzjoni miftuħa. Gestimmt. Għabxie ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. Mela, di għaddit, it-talba għaddit. Mela, il-ħamis ħanibdew fit-8 ta' filgħodu. Ħanbidlu l-aġenda. Dan ir-rapport fuq l-iskemi ta' tħul minimu ħajsir il-ħamis eh, fit-8 ta' filodu minn flok war nofsinhar.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 għal 333 sena ilu Bazzikament kien hemm embargo fl-istat ta', ta Vienna mit-Torok. Kien hemm teddida tal-okkupazzjoni torka u l-Islamizzazzjoni. U n-nies dan rawh fil-Balkani u nishtiq nitkellem favur dawk l-Ewropej tant eh, eh, eh, lubin li tilfu ħajjithom għax verament ħadmu għal dak li jemnu fih. Smita tag żoluk zutu l-ħat. Aber si sind ja mit der Geschäftsordnung sonst immer so gut vertraut, Herr Kollege, dass Sie sie mir ständig vorhalten. Naħseb li kollega minn taqsek familjari bl-agenda, naħseb li inti għawek abbużajt naqra, et għamil naqra propaganda li mux suppost. Zur Aussprache über den Bericht des Herrn Abgeordneten Langen. Mela, nistaw naddu mill-ewel għad-dibattitu eh, tal-Onorevoli Langen lejn dizin ġdijt tas-suq tal-enerġija nad il-kelma l-rapporter sur Langen.